Tisztelt Barroso elnök úr! President, President Barroso, membri onorevoli, illum jiena ħantikom stampa ġenerali fil-qosor sommarju qasir tal-prestazzjoni tal-Presidenza ungarize. Ma nisabux pożizzjoni faċli bħalissa għaliex fejkonna sitxur ilu intom stajtu tistiduni hawnhekk f'din il-Kamra u stajt niprezentalkom kopja tal-programm tal-Presidenza Ungariża. Kenna ħafna xogħol, kenna miri ġibli nida fija u wara sitt xhur issa faċli tagħmel paragun fej konna qabel blanijiet kif ġew stabiliti u l-fatti kif inkisbu. U għalhekk jekk evalwaw ix-xogħol li għamilna nistgħu ngħidu li bisħiħ aħna zammejna mal-miri mal tagħna. U dak kollu li konna stabilejna għal presidenza tagħna. Nixtieq nirringrazzja lill-Belġu li kienu kellhom il-presidenza qabel nagħmlu xogħol siwi ħafna u għamlu xogħol għall-presidenza Ungeriża u għalhekk kienet faċla n ninkomplu. Nixtieq nirringrazzja l-President Buzek ukoll għax f'jannar diġà li ridna nidħlu kuntatt mal-Parlament Ewropew biex ikonna presidenza li tħares l-aspettattivi tal-Parlament Ewropew. Għanna kuntatt ta' biberija u għalhekk l-appoġġ u l-kooperazzjoni xaħġa xi ħaġa li aħna gawdejna fil-presidenza grazzi għall-President Buzek għalix għalek nishtiq nir u koll l-President Barroso u koll għalix biex presidenza tkun ta' suċċess il-Kunsil irrit jagħmel xogħol enormi u għalek nishtiq nir l-Sur Barroso li anke fil-kwistjonijiet l-aktar diffiċli, l-aktar jahar u kien miftuħ ħafna, kien frank, kien ċar fi xogħol professjonali tiegħu meta trattajna l-affarijiet kemm fuq il-post kif ukoll fl-attitudni tiegħu. Għalhekk nixtieq nirringrazzja wkoll il-Parlament in ġenerali iżda anke l-Sur Dol mod personali u l-membri tal-PPE. Għaliex dejjem ikun hemm xogħol siwi u diffiċli li nittrattaw ix-xogħol fuq livell Ewropew meta mqabbel ma' xogħol ta' livell domestiku. Diffiċli dan narfuh u jidher li hija problema li dejjem ikollha l-presidenza forsi jkun hemm Eh, stampa ġenerali politika li titqis u anke sfond politiku Unbek, unbat aħna nkun nistaw inkomplu fi xol tagħna. Nixtieq ngħid li l-Presidenza Ungeriża resqet l-punt ta' Ewropa b'saħħitha din kienet waħda mill-għanijiet u aħna li ridna li l-Ewropa tkun aktar b'saħħitha meta mqabbel minn ma' sitt xhur ilu. 13 sena ilu għall-ewwel darba stajt nieħu l-presidenza eh, eh, bħala Prim Ministru, stajt uħrwol tiegħi bħala Prim Ministru u kien hemm ħafna laqat li kienu fi spirtu ta' ottimiżmu, kien hemm ħafna pjanijiet li ħarsu l-qoddim, kienu mimli enerġija, vitalità, momentum u 13 sena ilu fil-fatt aħna konna għadna qed imbatu mill- diffikultajiet tal-unifikazzjoni, kena diffikultajiet li nħol u suq wahdini, ħloqna monita wahdanija u kienet tider ridikola, zdaħna ħadnija bis-serjeta li sal-2010 aħna konna ħankunu l-iktar reġun zviluppat fid-dinja fl-Unjoni Ewropea u dik hija xi ħaġa li xtaqna niksbu ksibna. Niftakar ukoll li defendejna il-pożizzjoni tagħna ma kenniex kriżi dak iż-żmien ma kenniex dubji iżda ħarisna l qudiem bis-serjetà u ħdimna bil-ġarna biex dan il ġejjin nilħuh u jkun il-preżent tagħna. Membri onorevoli. Pala sommarju tar riżultati tal-Presidenza Ungariża nixtieq ngħid li llum fl-opinjoni tiegħi l-Unjoni Ewropea hija tassew aktar b'saħħitha meta mqabbel ma' sitt ilu hija aktar b'saħħitha issa minkejja li kien hemm tliet diffikultajiet ewlenin, tliet kriżijiet f'dawn is sett xhur li l-presidenza kellha tħabbet wiċċa magħha il-kriżi fiż-żona euro, it-traġedja nukleari fil-Ġappun, kif ukoll l-isfidi li kienu jirriżultaw mill-tibdiliet fil-Afrika ta' fuq. Dawn kollha kienu jitolbu impenn kbir u tweġibiet minnu fih min-naħa tal-Presidenza. U l-Unjoni Ewropea kienet kapaċi twieġeb kemm effettivament u ta' malajr għal dawn l-isfidi. Fil-fatt, kena program ta' sitt li mxejna miegħu kemm jista' jkun. Issa, kif kont qed ngħid l-Ewropa jektab saħħitha meta mqabbel ma' sitt xhur ilu iżda xorta waħda rajna li min għanna mhux ovvjament ħaj ħares li dawn il-punti ma tantx iħoss li dan huwa l-każ. U hawnhekk x'qed nippruvaw nagħmlu, qed nippruvaw nagħmlu x-xogħol hawnhekk fl-Unjoni Ewropea u f'dawn l-aħħar sitt xhur dak li raw iċ-ċittadini Ewropej kien il-kriżi tal-Greċja u l-kriżi qalila li kien hemm fit-titli tal-gazzetti tagħna u dawn laqtu s-sisin tal-Unjoni Ewropea għaliex jekk aħna ma nistgħux nkunu ta' suċċess biex noħorġu tweġiba ta' suċċess għal kriżi tal-Greċja, sfortunatament dan ħadd fisser li l-Unjoni Ewropea tkun b'saħħita għal xejn għax ma tagħtix l-impressjoni li tkun ta' suċċess jekk ma nkun nistgħu noħorġu weġibiet Għalhekk irridu noħorġu bit bitweġibiet ma kemm jista' jkun għal dawn il-kwistjonijiet. Membri onorevoli kif kont qed ngħid l-Ewropa hija aktar b'saħħitha meta mqabbel sitt xhur ilu l-ewwel qabel kollox għaliex issa għandha mekkaniżmi ta' prevenzjoni u strumenti għad dispożizzjoni tagħha biex tevita l-kriżi. Qabel f'sitt xhur ilu fil-fatt ma kellix dawn l odot f'idea. Aħna nidejna s-semestru Ewropew din kien wieħed dan kien wieħed mill-ikbar sfidi kien kisba tal-Presidenza Ungeriża u issa nistgħu ngħidu liċ ċittadini Ewropej li issa għandna l-istrumenti fidejna li ħajjajnuna nevitaw li l munita wahdanija tidħol f'ċirkustanzi diffiċli bħalma kella u bħalma għandha bħalissa. Nista' ngħid l-istess ħaġa għas six pack fil-fatt li għaliex issa wasanna fi grad qoli ta' preparazzjoni u qed nittamaw li tiġi adottata u dan item il-sensiela ta' strumenti li għanna biex nwieġbu għal-kriżi rajna deċiżjonijiet importanti fuq dawn il-kwistjonijiet f'dawn l-aħħar sitt xhur, iżda l-Ewropa hija b'saħħitha wkoll għal raġuni oħra. Issa għandna strateġija għal Roma li qabel ma kienx teżisti fl-Unjoni Ewropea u li issa mhux hija importanti għad dritti tal-niedem biss u għall-umanità iżda wkoll hija importanti għax ittina l-opportunità sabiex niżguraw li miljuni ta' ċittadini Ewropej jistaw ikunu inklużi bisħieħ fis-suq tax-xogħol tal-Unjoni Ewropea u dan xi fisser ifisser li nkunu b'saħħitna wkoll f'termini ekonomiċi. L-istrateġija tar-Roma hija l-ewwel dokument li mhux biss iqis il-komunità tar-Roma bħala sfida iżda bħala għajn għas-saħħa u bħala riserva għall-Ewropa. U għalhekk dak li rajna huwa it-tieni program ta' zvilup għal makro reġuni li daħal fis seħ Din hija strateġija tal-Danubju li ma tinkludix biss l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea fiha tmien Stati Membri tal-Unjoni Ewropea u sitt pajjiżi oħrajn. Jekk nistgħu nżidu sustanza għal dan id-dokument u dan nistgħu nagħmluh, nkunu nistgħu nagħmlu sforzi intellettwali biex dan tkun ta' suċċess u tkun ta' suċċess għall komunità U llum għal darba oħra l-Unjoni Ewropea jektar b'saħħitha meta qabel ma' sitt ilu għaliex ħames snin qabel it-tmiem tal-Presidenza Ungeriża ħan nispiċċaw il-programmi ta' adeżjoni mal-Kroazja. Nixtieq ngħidilkom li din mhix importanti biss għall kroazja iżda tagħti perspettiva wkoll għal pajjiżi tal-Balkani tal-Punent ukoll f'dak ir-reġun. Hawnhekk aħna nistgħu nagħmlu sommarju tal-esperjenza tagħna malajr kemm jista' jkun fil-qosor għax qed nitkellmu dwar memorandum li fassanna għal tkabbir fin-naħa tal-punent tal-Balkani tal-Punent u jiena dan il-punt ressaqtu wkoll għall-Prim Ministru. Raġuni oħra għala l-Unjoni Ewropea iktar b'saħħitha illum hija li ninsabu f'pożizzjoni aħrar li nħarsu l-frontieri tagħna meta mqabbel ma' siċċurilu ilu. Ittieħdu deċiżjonijiet li ippermettu il kapaċità li tal-Unjoni Ewropea biex ikun hemm ħarsin tal-frontieri esterni għal mowġ ta' immigrazzjoni per eżempju, qed nitkellmu dwar l-Unjoni Ewropea tkabbir tagħha u l-ħarsin tal-frontieri f'dak il-kuntest. Nixtieq infakkarkom li hemm kompitu ewlieni li għandha l-Presidenza li jkollha rwol pożittiv biex tipprovdi strumenti pożittivi fir rigward il-kooperazzjoni interistituzzjonali bejn l-istituzzjonijiet biex nkunu nistgħu nevitaw li jkun hemm konflitti. Nixtieq infakkarkom li aħna għamilna dan ix-xogħol u l-Parlament u l-Kunsill fil-fatt ħadmu fuq numru ta' dokumenti u kienu ta' suċċess f'kooperazzjoni fl-imkien. Aħna l-ħakna qbil dwar kif ninvolvu l-Parlament fil-tejja tal-perspettiva finanzjarja multianwali u l-proċess kollu marbut miegħu. Jiena għamilt sforzi personali f'dan il-qasam u il-tajt ma' President Van Rompuy fuq 13 darba u f'dawn il-13 l-okkazjoni u ukoll ma' President Barroso u u ukoll ma' president Buzek disa darbiet. U f'dawn il-laqat kollha għarridna eh, nizguraw li l-affarijiet jimxu ħarir fil-rigward il-kooperazzjoni interistituzzjonali. U matul il-presidenza jiena zort kull Prim Ministru fl-Unjoni Ewropea provajt nwitt triq kemm jista' jkun għal deċiżjonijiet konġunti biex jittieħdu u biex nagħla nittama li il-presidenza Pollakka tkompli tħares ir-reputazzjoni tajba tal-Ewropa ċentrali u nittama li tħossu l-presidenza tagħna wittit it-triq u tat il-pedament ukoll għall presidenza Pollakka. Mill-rigward il-perspettiva storika għamilna sitt xhur u jekk tajdu niġbru sommarju fuq dan naħseb li l-Presidenza Ungariża u ċertament il-Presidenza Pollakka ser jikkonvinċukom li id-deċiżjoni li ta' xar snin ilu ġiet implementata seba' snin ilu, ġifieri fi klim ieħor li nkabru l-Unjoni Ewropea biex ninkludu l-pajjiżi tal-Ewropa ċentrali kienet deċiżjoni għaqlija Dit l-Unjoni Ewropea ta' taktar vitalità u għamlet aktar b'saħħitha. Grazzi tal-attenzjoni. Dziękuję panie premierze za złożoną relację. Grazzi ħafna Prim Ministru għall intervent tiegħek. Palma nafu il-Presidenza Ungeriża waslet fi żmien diffiċli ħafna fid-dinja u anke fl-Unjoni Ewropea. Inti semmejt is-sogri li feġġow matul il-presidenza u kien importanti li wieġbu għal dawn ir-riski. Kienet l-ewwel presidenza Ungariża, kienet l-ewwel esperjenza u għalhekk smajna biħġarna b'attenzjoni kbira għal dak kollu li inti qed. Bħalissa ħan nagħmlu diskussjoni fuq dan is-suġġett u nixtieq inżid nixtieq nirringrazzjak għal memorandum li batli personalment u anke lil Prim Ministri, il-Presidenti u l kanċellira tal-Istati Membri. Din hija memorandum li għandha viżjoni ta' aġir fil-Balkani tal-Ponent u hija essenzjali fl-opinjoni tiegħi li jien naqsam miegħek kumment partikolari. Il-Prim Ministru Orban qal li il-punt tal-Balkani tal-Ponent hija il-, -Balkani tal ponent il tlestija tal-unifikazzjoni tal-aqda tal-Unjoni Ewropea. Din seħħet fl-2004 u issa kull ma fadal huwa li ntemmu dan il-proċess ta' unifikazzjoni minn ġdid. Huwa semma fil-qosor is-sitwazzjoni tal-pajjiżi individwali u preżenta programm strateġiku li li għandna nieħdu. Nixtieq inżid li l-Parlament Ewropew dejjem appoġġa l-estensjoni tal-Unjoni Ewropea lejn il-Balkani tal-Ponent ta' bilħaq wara l-kriteri li jkunu ntleħqu għaliex dan huwa ta' importanza l-għanija. Iżda hawn ninsabu fl-istess opinjoni sur Prim Ministru. Issa nixtieq ngħaddi kelma lill-President tal-Kummissjoni Ewropea Jose Manuel Barroso. Mr. President. Sur President, Sur Prim Ministru, membri distinti tal-Gvern Ungaris, membri distinti tal-Parlament Ewropew, Sinjuri. Fid-dawl ta' ċirkostanzi diffiċli li kella l-Ungarija, il-Presidenza Ungariża għamet għal dawn għal din l-okkażjoni u tat it-tweġiba tagħha. Mod ġenerali l-Unjoni Ewropea issa kapaċi tħares id-diffikultajiet li għandha u twieġeb għalihom. Għalhekk nixtieq nirringrazzja lill prim Ministru Orban u t-tim tiegħu kollha l-impenn li wrew u għax-xogħol li jagħmlu. Matul il-Presidenza Ungeriża tal-Kunsill L-Unjoni Ewropea kellha semestru Ewropew temmet il-konklużjonijiet il-ftejmiet ma' l-Kroazja wieġbet għal rivoluzzjoni fil-tramuntana ta' l-Afrika, fl-Afrika ta' fuq, u għamlet u kol strategija. Użammet maħħa u dan hija riżultat tajjeb ħafna. Issa, fir rigward il-Parlament Ewropew u l-MFF, naħseb li f'Novembru li għadda diġa qed li rridu nitlu f'dialogu u dan għamenni ukoll mal-Presidenza Ungariża. Ntqajna bosta drabi anke mal-President Buzek jiena u Sur Orban biex naqsmu l-opinjonijiet tal-Kommissjoni għal proposta li fl-aħħar ġiet approvata u qiegħda qudiemkom. Naħseb li kien budget ambizzjuż iżda realistiku u jitkellem dwar l-investiment għad kabbir fil-ġejjini. Din il-prassi ta' konsultazzjoni l-Parlament, il-Kunsill u l-Kummissjoni issa ġiet stabilita u l-Prim Ministru Tusk diġà konfermali li l-Presidenza Pollakka ser tkompli f'dan il-proċess dialogu tnieda u għandu ikompli u jagħti l-frott. Et nirriflettu fuq il-talimit tal-kriżi fil-tfassil tal-politika tagħna u għassa għanna l-istrument u l-odod biex l-Europa terġa tkun fuq saqajja, nizguraw li tibqa fuq saqajja u din miex kisba zaħira meta qed nisimgħu li kulħadd qed jidħol xortu jidħol fil protezzjonizmu nazzjonali, naħseb li rejna li aħna indipendenti fil-kwistjoni tewlenin fuq l-ekonomija, pereżempju, iżda anke fuq l-immigrazzjoni. L-ewwel fuq l-ekonomija. It-kabbir kien oli bħala priorità għall-agenda tal-presidenza Ungeriża u anke fil-presidenza Pollakka se jkun. Kien hemm standards oli, issa qed nistennew 1.8% tal-GDP bħala tkabbira l-2011 u il-qatt għadu oli u mhux aċċettabbli, speċjalment fost iż-żgħażagħ tagħna. Il-diverġenzi fil-paragoni bejn l istati membri għadhom kbar wisq u pajjiżi bħal Greċja qegħdin kważi f'xifer l-irdum. Dan ifisser li fuq medda twila ta' żmien dan jista' jpoġġi eh, xkil fuq il-munita waħdanija, fuq ir-rwol tagħna fid-dinja u fuq il-pożizzjoni tal-istati membri u għalhekk il-pożizzjoni tal-gvernijiet nazzjonali huma essenzjali u jistgħu jkollhom konsekwenza l-Unjoni Ewropea. Wara negozjati mal-kolleġislaturi il-ħaq qbila ħari fuq il-pakkett ta' governanza ekonomika globali edha qoddimna u nittama li l-Kunsill u l-Parlament jimxu l-qoddim fuq dan il-punt u iktar kmini kemm jista' jkun kun jistgħu jimxu ma' xogħol siwi li jagħmel ir-rapporter. Mill-perspettiva tagħna l-Kummissjoni komplet taħdem biex tmexxi u żomm ma' l impenni tagħha speċjalment fil-rigward tkabbir per eżempju l-azzjonijiet taħt il-Single Market Act, l-SMA. Dan huwa importanti u nittamaw li ntemmuh sa l-aħħar ta' din is-sena u nmexxuh fil-naħa tal-Kunsill sa l-aħħar tal-2012. Fi rigward il-proprjetà intellettwali aħna minna strateġija komprensiva riformi u diġa il-ġimgħa li għaddiet l-Istati membri qablu fuq iż-żewġ regolamenti li jimplementaw il-kooperazzjoni msaħħa biex joħolqu privattiva Ewropea waħdanija. Dan huwa ftehim li għandu eh, ħares medda twila ta' żmien fuq għaxiren ta' snin eh, ta' snin il qoddim biex iwaqqaf del perjodu ta' staġnar. Għandu jagħmel eh, għandu jagħmel ikopri l-privattiva Ewropeja għal aktar minn tmin darbiet aktar u din hija importanti l-istati membri hija ta' valur ekonomiku importanti u naħseb li hija sitwazzjoni li ħad itwaqqaf fejn privattiva tiswa 10 darbit aktar meta mqabbel mal istati Uniti. Dan juri li l-azzjoni Ewropea tista' tkun komplementari ma l-azzjoni nazzjonali biex nixpronaw il-kompetittività. Matul dawn is-sitt xhur kellna wkoll l-immigrazzjoni tema taħra u din hija kwistjoni emozjonali wkoll. L-Unjoni Ewropea kellha sfidi diffiċli ħafna fir-rigward ix-xejriet li saħħu li feġġew fil-rebbija mill-Afrika ta' fuq u rridna noqogħdu attenti għall-libertà u għas-sigurtà. U hija importanti li aħna għandna Frontex biftejn ma' regolament ġdid ġimagħtejn ilu u konna kapaċi niffaċċaw sitwazzjoni diffiċli marbuta ma' l-gvernanza ta' Schengen u l-azzjonijiet nazzjonali li provaw ixeklu il-prinċipji bażiċi tal-Unjoni Ewropea bħal pereżempju l-moviment ħieles tal-persuni u l-ispazju komuni Ewropew bla frontieri il-Kummissjoni issa toħroġ proposti konkreti għal monitoraċ ta' livell Ewropew. Il-President Buzek jitlob l-Sur Barroso biex jitkellem iktar bil-mod. Jek jozbu. Kontet najt, ikompli Sur Barroso, li l-Kummissjoni issa ser toħroġ proposti konkreti għal monitoraċ bazat Ewropew u sistema ta' monitoraċ u evalwazzjoni fl-imkien ma' mekkanizmu ta' salvagwardja. Fuq l-azil, il-Kunsill Ewropew qabel li rridu nkomplu u ntemmu s-sistema komuni għall-azil sal-2012. Il-proposti tal kummissjoni diġa qegħdin hemm u jiena fiduċus li għandna il-momentum meħtieġ biex dan l-għan nilħuh. Jiena sodisfattu ukoll li l-Presidenza Ungeriża komplit u meċċet passi ieħor il-qoddim kbir għal Kumunità Roma u dan importanti l istrateġiji ta' integrazzjoni u nittamaw li jiġi imħaddan min-naħa tal-Kunsill Ewropew u ħajjejn il-dawk li sofrow minn esklużjoni fuq bosta sekli biex ikun jistgħu jimxu l-qoddim fl-edukazzjoni, l-impjiegi, kura tas-saħħa, ecc. nittama li dan il-ftejm jiġi trattat kif nuxira. Issa, fir rigward il-progress tal adezjoni tal-Kroazja. Kien hemm negozjati li ntemmu b'mod formali l-ġimgħa li għaddiet u se nħarsu l-qudiem li nifformaw il-trattat tal-adeżjoni sal-aħħar ta' din is-sena. Fl-opinjoni tal-Kummissjoni, Kroazja tista' sir 28 stat membru tal-Unjoni Ewropea mill-ewwel tal ulju tal-2013. Aħna konna stretti iżda ġusti u ħankomplu dan l-istess approċċ sal-kemm jasal tasal isfobija Jiena nemmen Din għandha twassal mhux biss għal familja Ewropea aktar b'saħħitha iżda anke l-paċi l-konċiljazzjoni u stabilta fil-Balkan tal-Ponent. U għalhekk nixtieq irrod ħajr għal appoġġ siwi li rċevejna f'dan il-proċess u anki biex nagħtu tifsira prattika l-perspettiva Ewropea ta' dan ir-raġun. Nilqa l-impenn psiħ li kien hemm fir rigward il-futur tal-Balkani tal-Ponent. Aħna tajna definazzjoni u kolla strategija ta' Danubju biex konnetjaw nizviluppaw, nħarsu l sħubijin ma' sitt mem ġirin tagħna. U dan tejjeb il-livell ta' ixin għal 115 miljun persuna li tgħix fil reġun ta' Danubju. Din is-sena kienet ukoll sena importanti sissa għal politika tal-viċinat li hija iktar importanti u hija priorità bħalissa għall-Aġenda Ewropea. Aħna ġestejna s-situazzjoni li sofrow il-ġirin tagħna u appoġġajna politikament il-rivoluzzjoni arbija iżda anke fuq il-post b'termini umanitarji fir rigward l-impatt dirett fuq it-territorju Ewropew u fid-definizzjoni ta' strateġija għad-demokrazija u għal prosperità fuq iż-żewġ naħat. Biex nagħlaq membri distinti nixtieq ngħid li irridu nibqgħu effukati fuq l-investiment għal-ġejjeni tagħna. Il-Presidenza Ungariża żammet ma' dan ir-rigward u l-kooperazzjoni sfiqa mal-Presidenza Pollakka se taqdi l-Unjoni Ewropea. Ħadd iżgura l-kontinwità fix-xogħol tal-Kunsill u ħadd ippermetti wkoll għal tibdiliet kostruttivi mal-Parlament Ewropew. Aħna kapaċi konna kapaċi nimxu mmexxu l-Aġenda Ewropea f'dawn is-sitt xhur u jiena ċert li fis-semestru li jmiss nistgħu nkomplu nibnu fuq dawn il-kisbiet biex niżguraw suċċess importanti għall-Unjoni Ewropea. Nirringrazzjakom tal-attenzjoni. Uh, thank you very much. ħafna, Sir President. Fissem il-PPE, Sir President Joseph Dole. President kollegi, il-Presidenza Ungheriża ta' Kunsill rrit li rotazzjoni tal-Presidenzi għandhom rwol fit-teħid ta' deċiżjonijiet tagħna. Aħna ħadna nota tal-progress importanti li sar f'ħafna oqsma differenti fl-ekonomija, fil-finanza ekonomika u s-suċċess tal-ewwel semestru Ewropew u anke fil-gwar tal-politika komuni ħadna nota tal-koeżjoni soċjali, tal-pak, tal-ikel, tal-sigurtà, tas-suq intern u tal-istrateġija ta' Dannuba u tal-enerġija wkoll fir rigward tal-frontiera esterni, bil isħubija ta' Kroazja, iżda anki ehm, bis-solidarjetà tagħna mal-Ġappuniżi u anki man-nies fil-Mediterran. Jiena nixtieq najdilkom najdlek sur um, Orban il-kemm uh, aħna naqblu fil-gwart tal bicċar bieħt dan il-punti nixtieq nirringrazzja l-Presidenza u uh, principalment uh, il-Ministru Gori għal l-isforzi enormi tiegħu fil-qasam tal-pakket tal-gvern u ħan konsiderazzjoni ħafna tal-bit mill-parlament biex nappoġġaw il-metodu tal-komunità. tal komunita tal komunità aħna xtaqna li aħna eh, jiddispjaċini li kien hemm l-attitudni ta' xi ftit li bekk ma stajniex ehm, nispiċċaw dan din il ġimma kif xtaqna mingħajr il-gvernanza ekonomika maħniex se jkollna u rostabli u mingħajr l-euro stabbli il-possibilità li nirbħu il-tkabbir u l-koeżjoni soċjali eh, ma najbda ċans fil-fatt il-prezenza fl-uffiċċju tal-Konsil nixtieq nefasizza il-progressi li sar minn janna fil-gwad tal-politiki komuni, eh, il-politika tal-kohezjoni, fil-gwad tal-bil fil-frar u anki fil-gwad tal-pak fil-bil li wasana li f'Marċu fil-gwad tal-riforma fil-kontest li eh, fil-kontest minħabba tħassi fil-fizita fil-prezzijiet tal-ikel u fil-sigurtà tal-ikel anki fl-enerġija u l-innovazzjoni u l-istrateġija tagħna l-Kunsill Ewropew kellu laqalih biss fi frar xar biss qabel il-traġedja ta' Fukushima u fil-gwad ta' suq intern dana se jiġi msaħħaħ iżjed minħabba l-lat ta' suq intern minħabba dan kwistjonijiet kollha l-Presidenza Ungheriża għamlet l-avanzi tagħha minkejja sitwazzjoni diffiċli ħafna kien hemm element importanti il-politika tar-Roma. Inti Sur Orban nexxilkom ehm, tirrikonċilja l-Ewropej u twassal għal proposti wkoll nixtieq ringrazzjak għal dan. Nirringrazzjak ehm, tal-li semmejt il-progress li għamilna fil-affarijiet barranin kelli opportunità illi nilqa l-progress li sar minn kroazja f'dan l-aħħar xhur. Minħabba dan il-progress, is-27 se jkunu jistgħu jaqblu dwar is-ħubija skont l-iskeda ehm, f'jannar skont is-Sur eh, Oben din hija ħaġa tajba hija ħaġa tajba l-poplu tal-Balkani li jkunu jistaw jgħodu fuq perspettiva Ewropea tangibbli fil-rigward tal-pajjiżi mediterrani, il-problemi tagħhom dominaw dan il-presidenza, l-Unjoni Ewropea se tatturi solidarjetà eh, reali eh, mal-ġirien fil-naħat isfel tal-Mediterran. Fl-istess waqt jiena kuntent frigwad tal-zona ta' Schengen li din infetħet tal-Bulgarija Romania mux bħala pjaċira li għom iżda jikonformaw ma' regoli li applikaw għal kolħat. Dan juri li solidarieta Ewropea hija xi ħaġa li trid taħdem għaliha iżda mbagħad tiksibha wkoll. Grazzi ħafna l-Presidenza Ungeriża u nixtiequ nawguraw il-Presidenza Pollakka wkoll. Grazzi. Grazzi ħafna. Sur President, Sur Vice President Hanna Svoboda għal Soċjalisti u Demokrati fil-Parlament. Tista' titkellem. Grazzi. Grazzi ħafna għal President tal-Kummissjoni, il-Prim Ministru, il-President ehm, rotazzjoni tal-President għandha żewġ għanijiet l ewwel li trid taħdem fuq il-qosma li qed naħsmu fuqhom ir-rapporti U t-tini għanda tkun ta' eżempju u toħloq eh, dera tal-Unjoni Ewropea għal pubbliku. Eh, dwar l-ewwel punt nixtieq ngħidlek prosit u nirringrazzjak għal għal kif ħdimtu fuq il-ħafna kwistjonijiet li ħdimtu fuqhom u ehm, ħdimtu fuqhom b'mod eċċellenti fil-gwatt tal-gvernanza ekonomika u anki Roma. Iżda hemm xi żewġ punti li għandi għandi nitkellem għaram l-ewwel net il-Kostituzzjoni u il-liġi tal-medja aħna għandna tħassib tagħna dwar dan u ikkritikajnik fuqhom ukoll. Prim Ministru taf li l-essenza u il-tifsira stess tal-Ewropa hija li taqqat il-politika domestika u interna biex issir waħda olistika Ewropea għandek tara fil-li tbiddel din il-biċċa leġislazzjoni dwar il-medja. Aħna eh, inħossu wkoll li għandek tbiddel din il-biċċa din il-liġi. Ikkritikajna mhux biss il-proċess fil-gwad tal-Kostituzzjoni, iżda anki l-kontenut, anki eh, l-Ewropa għamlet hekk kif ukoll Ban ki Allura hemm bżonn ta' azzjoni f'dan il-qasam. Qed li xtaqtu ehm, timxu l-qudiem iżda jiena nista' niftakar revoluzzjoni fl-Awstrija u nista' niftakar għanijiet tal-pluralizmu tal-medja. Niftakar l-aspirazzjonijiet li kena u nasab li għandek tiftakar li s-sena 56 u il-revoluzzjoni, l-aspirazzjonijiet biex niksbu valuri Ewropej reali. Mux bisa t tmexxi l-prezidenza, iżda Eh, aħna qed nikkritika r-reprezentat tiegħek inti kontaw meta smajtu smajt il-kliem ħorox ta' Signora Clinton u anki ta' esponenti oħra tal-Gvern Ungaris, is Clinton talbet tal-viġilanza f'pajjiżha stess u naħseb li għandna nsegwu l-eżempju tagħha mhux biss tal-Ungerija iżda anki f'pajjiżi oħra jista' jkun li għandek eh, maġġoranza ta' żewġ terzi iżda ma tistax tagħmel li trid għal volja għandek pajjiż demokratiku għandek mhux għax billi għandek żewġ terzi maġġoranza il-vuċi tal-oħrajn trid tismagħhom ukoll. Il-Pepe ringrazzjat teka tal-li tax-xogħol tiegħek u dik kienet l-ewwel presidenza tiegħek iżda ikun ħafna ħjar kieku tirringrazzja kollha wkoll li kontribuxxew għal dibattitu li anke kritikaw għax aħna hekk nifmu s-sitwazzjoni fl-Ewropa u nixtieq ngħid li aħna nirrispettaw il-pluralizmu u l-libertà tal-espressjoni tal-medja u nixtieq niksbu għadin bħal ma għal mill-ħafna persuni mill-Amerika u minn oħrajn Inti għandek terfa responsabilta u di responsabilta jattana u kol għanna najdu jivar għal-libertà libertà ta' espressjoni fil-medja, eh, mux billi għandek zewġ terzi, maġġoranza, iżda inti għandek tappoġġa il-demokrazija u l-istat ta' dritt u trid tieħu konsiderazzjoni l-vuċi tal-oppożizzjoni ta' kritika, grazzi. Sur Svoboda, Sur Viċi President, eh, għandek blue card, għandek il-karta blue card, posetti kaxbok. Tista' saqsi domanda tiegħek jogħġbok. Sur President, l ungarija mhux biss kellha presidenza tal-ewwel klasi, iżda għandek kostituzzjoni tal-21 seklu nixtieq nsaqsi jekk il bankimun Ki-moon li għandu eh, li u stess jiġi mid dittaturat jekk u eh, jaħseb li għandu jkun hemm dittaturat fil-ġnus maquda li huwa bbażati fuq il dittaturat u mhux din il-Kostituzzjoni eċċellenti. Sur Posselt. L-ewwel net Sur Ban Ki-moon kien eh, kellu l-appoġġ ta' ħafna demokraziji mela sar President tal-ġnus maquda u jiena semmejt ukoll il-Kummissjoni biċ-ċar tal-Venezia u inti kont inti taf li dina għandek il-rappresentanti tal-partit oħra, demokrazija mhix biss kwestjoni tal-partit. Iżda hija ħaġa li naċċettaw bħala ovvja fl-Unjoni Ewropea u jiena qed nappella għal dan l-Unjoni Ewropea bbażata fuq demokrazija. Grazzi. Eh, Sur um, ehm, Lamsdorf jekk jogħġbok. Sur President, Prim Ministru, l-President tal-Komissjoni, eh, fil-opinjoni tal-grupp tagħna il-Presidenza Ungariża kisbet xi suċċessi importanti ħafna kienet Presidenza eh, diffiċli Fukushima u il-problemi kollha fl-Afrika ta' fuq, eċetera, eċetera. Nixtieq nirringrazzjak għax-xogħol tiegħek u anke għax-xogħol eċċellenti tat-tim kollha tiegħek kena l-problema ta' distabilizzazzjoni tal-euro, kena suċċess kbir hemmhekk. Eh, Nasab li kienet ħaġa kbira li u diffiċli li teħossib l-euro f'dan il-każ u ksibna l-adozzjoni tal-IFSF, eh, kienem kisbit kbar emmek, Unbat kien hemm il-koordinazzjoni tal-budget eh, tal-politika tal-budget emmek għandna bżonn ta' progress emmek biex ma nitlux f'ħafna eh, biex il-pajjiżi ma jitlux f'dejn kien hemm ukoll is-six pack il-gvernanza ekonomika aħna qed ninsistu fuq dan bħala grupp u se nkomplu ninsistu illi għandna bżonn ta' patt għat kabbir li jkun imsaħħaħ biex nibqaw b'saħħitna. Nasab li l-vot finali kien importanti biex nibqaw għaddejjin bin-negozjati kif qal is-sur Dol biex ikonna għandna bżonn ta' pakkett ekonomiku konvinċenti biex biex nibqaw għaddejjin għanna bżonn li l-patta l istabilita u ta' tkabbir kollu iżjed saħħa mbagħad kien hemm oqsma oħra fejn kellek eh, xi suċċessi l-Kroazja fir-rigward tal-negozjati ta' sħubija. Eh, naħseb illi eh, kif qal is-Sur swobda, dan huwa importanti għar-reġjun kollu. Jiena qed nara Sur Ġvab lista xogħol fil rigward tal-pakket tal-konsumaturi, xogħol ta' tliet snin, fil rigward tal-enerġija għamilna progress Dan huwa importanti mill-att tagħna u anke f'rigward tal-SMEs l-privattiva ehm, Ewropea li kienet nsemmija mill-Sur Barroso, allura kien hemm kisbit kbar ehm, mill-Presidenza tiegħek aħna għajna mal-Prim Ministru fil-Presidenza fil Budapest u għedna li aħna senħarsu lej dak li kienet jiġi f'pajjiżek u mill-Grupp Liberali tijaj aħna jiddispjaċina li l prezidenza taħkom kienet taħt id-del tal-kontroversja frigwant tal-liġi dwar il-medja. kenna tibdiliet iżda mhux mux bizzejiet fil-rigward ta' kostituzzjoni ġdida xtaqna li dana jiġri skont il-rakomandazzjonijiet tal-Komissjoni ta' Venezia. Dawna Nasab li għanna inżommu għajnejna fuq dan kollu għanna bżon il-libertà fil-libertà fil-medja. U rajna li fuq il-frontiera daniza um, Ungarisa se nistennew ukoll minħabba il-problemi il ta' li għalqu l-frontiera. Għanna bżon ta' iżjed libertà tal-moviment għanna nirrevedu il-regolament ta' Dublino tlieta, għanna bżon ta' iżjed impen mill-prezidenza ta' kom iżda ħadna ħadna aħna kontenti bil-prezidenza ta'kom dispeċina li kienem xie problemi li tafaddan fuq. Sur Daniel Convendit, jek joġbok, Sur President, grazie ħafna, Sur Prim Ministru. għandi nammetti li ġili ma nifimx dak li jenat, tajt li l-Europa hija b'saħħitha u l-Europa għandha taġixxi u għandha taġixxi għalġit f'sitwazzjoni ekonomika u politika diffiċli u ikun hemm l-applaws ukoll u kulħadd huwa kontent. Iżda. Mbagħad nisma' illi ma ma konformajniex mal-rakkomandazzjonijiet minn Vienna u tal-1956 eh, u Sur Orban għalda fi Brussel. U Sur Barroso inti għetti għalix l-Europa minti xet eh, mandiċ eh, dera tajba. Din hija għax in-nies fi Brussell u fi strasburgu jitkellmu b'mod differenti mill-li kif jitkellmu f'pajjiżhom u dana huwa ta' dannu u taħsara lilek eh, eh, lill-Ewropa u inti Sur Orbanet tikkontribwixxi biex biex tagħmel sara lill-Ewropa għax il-dera hija ċara inti u l-istaff tiegħek għamiltu xogħol siewi tajjeb ħafna. U din hija dan huwa l-punt interessanti Hawnhekk għax hawnhekk għandna każ ta' skizofrenja ċiniċizmu nazzjonali li waslet għal wassal għal għal uċċata hawnhekk inti qed tgħid li dak li qed jiġi mhuwiex importanti. għal li demonstraturi ma jridux ikisru l-istruttura tal-istat. U ġewwa li skont il-liġi hemm xi miżuri li jista' jittieħdu iżda huwa meħtieġ li tieħu il-miżuri biex ikollok il-kontroll biex naħmu fuq dan nistgħu nitkellmu nistgħu naġixxu mill-lar naħseb. Jani kalex għalek fil-1945 U dawn huwa l-problemi li għadna għad iva ġillitta l-libertà f'pajjiżek iżda f'salt u din hija ħaġa stramba fil-fatt. Iskom għandkom għandkom id-dubju dwar dak li temnu intkom stess. U fl-istess waqt inti president tad dittatorjat fi Brussell għandek tħaressaw lej, lej dak li qed jiġri u mbagħad tifhem l-għaliex l-Ewropej tal-lum għandhom it-tħassib tagħhom u l-għaliex taqra fil-gazzetti il-xelluk Ewropej approva l-amalgamazzjoni iżda l-Konsil tiegħek irrifjuta jaċċettax dawn huma gazzetti tal-Oppożizzjoni u inti matriċ li dawn il-gazzetti tal-oppozizjoni jamalgaw fl-imkien għandek radio u dan huwa l-istess bħal radio kattolika li tisparixxi il-frekwenza tagħha tisparixxi dawn huma aċċidenti tal-istorja u aħna nafu għaliex l-affarijiet jaqgħu fuq naħa tal-ispettru politika u mhux fuq naħa l-oħra. Tista' tipprova tinnega iżda taċċetta dak li qed ngħid jienax nisimaw il-retorika tijak, iżda mbatt mullura Brussel u tajt dak li għandhom jamlu hemmhekk iva kont tiġġieli tal-libertà u ġilied tal din il-kawża iżda U jiena smajt dak li qed fuq l-Eġittu, Tunizija u l-Afrika ta' fuq u fuq il-libertà temmek, iżda firgwad ta' ċina u firgwad tal-delijiet korok fil-libertà reali inti mintix qed titkellem sew kif għandek titkellem. Biex biex kulħadd jirrispettak trid titkellem fuq dawn l-affarijiet huwa essenzjali illi l-Presidenza tal-Unjoni Ewropea titkellem fisem l-Unjoni Ewropea. U għana nizguraw illi l-ftemiet ta' Schengen illi huma parti integrali tal-liġi Ewropea jiġu rispettati u mhux Danimarka jew l-Ungarija jistgħu jiġu waqqaw l liġi Ewropea meta jaqblilha. Dina eh, biex imbidlu l-liġi għanna namlu bil-mezzi tal-kodeċizjoni u mux namdu imbidlu l-liġi għandek taddi minn dan il-parlament u għandek ikollok il-maġġoranza f'dan il-parlament li appoġġak. Ehm, iva, inti kompetenti, kompetenti pala dittatorjat li jett tiġġilet pala eh, dittatorjat. Grazzi. Issa l-kellim li jemess. Kolli Jan Zahar, il-reformista u konservatista Pane předsedo komise, pane premiére, pane ministře. Grazie ħafna, President, Prim Ministri, Ministru Onorevoli, President tal-Kummissjoni. Iva, għanna narfu l-ħidma tal-Ungarija, nishtiq najt proset specialment l segretarjat tal-Gvern li għatta ħafna zmin hawnhekk magħna Iva, l-Ungerija eh, kienet eh, stat membru ġdid eh, li ħa il-prezidenza u kien hemm ħafna problemi, kriżijiet pereżempju fiż-żona euro, euro dwar l-affarijiet barranin kien hemm il-kwistjonijiet fl-Afrika ta' fuq u dawk bliktar esperjenza kienu jibżaw kieku eh, minn dawn is-sitwazzjonijiet sa wara pajjiż li eh, għadu jitlu fl-Unjoni Ewropea. Imma minkejja dawn il-problemi, problemi li ma kollomx jaqsmu mal-prezidenza ungeriza imma mar-wurwol tal-pajjiżi l-ġodda li jieħdu il-prezidenza fl-Unjoni Ewropea ikolli ngħid li ma naqbilx ma' sur Orban it-kabbir lejn l-Europa ċentrali u tal-Vant se tagħti l-Ewropa iktar esperienzi, iktar dinamizmu imma dawn l-affarijiet l ma seħħux għax l-istati membri il-ġodda ħadu ħafna esperjenza esperjenza u il-prezidenza tal-Unjoni Ewropea eżerċizzju amministrattiv u mhux tmexxija politika jiena naħlom ġurnata fejn persuna tgħid li għandna bżonn ta' idea Ewropeja ġdida, ma nistgħux aħna nkomplu nimxu b'dan il-kunċett antik ta' 50 sena ilu, ejja nibdew b'kunċett eh, ieħor. Meta dawn l-affarijiet jinbdew, is-sur konbendint iva forsi ħajjajt li dawn huma il-kummenti huma kontra l-Ewropa ma naf biċċert li hemm min se jifraħ. Is-sur Miloslav Ransdorf tal-GUE NGL. Grazie ħafna, President. Kolli nistqar li uh, toġobni l-Ungerija, toġobni l-kultura tagħhom, għalhekk uh, kont U kol kurjus biex nara kif dawn se jikonformaw mal-program tagħhom imma bqajt dizappuntat jiena parteċipajt bħafna dialogu il-negozjati eh, tripartit bejn il konsil Komissjoni u l-Parlament u rajt li kien hemm nuqqas ta' Per eh, preparazzjoni kif ukoll nuqqas ta' opinjoni. Jiena se nimxi ma' dak li qal il-kollega tiegħi dwar l-istereotipi. Jekk aħna se ngħidu x'inhuma r-riżultati ta' din il-presidenza, din kienet presidenza zero. u fil-fema tiegħi l-ħaġa ta' dispjaċir enormi peress li din il-Presidenza ħabtet wiċċa ma' ħafna sfidi kemm interni kif ukoll esterni. Dan l-approċċ b'saħħtu kif smajna Messur Orban. Fejn kien applikat? Forsi fl-istamba Ungerija, l-intelligence Ungeriża, l-poplu Ungeriz, hemmhekk rajna iva forza b'saħħita applikata fil-fema tiegħi, fil-opinjoni tiegħi, eh, iva xi kultant dan il-Parlament jaħseb li dejjem għandu raġun imma rridu aħna niftu għajnejna, rridu aħna nsibu opportunitajiet oħra ġoddax l-opportunitajiet li kellhom għandhom eh, il-pajjiżi inklusti għaj dawn lejnijom. U fil-futur se jkollna aħna bżon nifaċċjaw iktar sfidi, sfidi li huma ikbar. Forsi nistaw niftakru l-klim ta' mekin meħaċkew li aħna għanna bżon namlu dan palissa. Grazzi ħafna, Sur Farage. Sur Oben, inti uh, fost il-grupp ta' ftit li uh, jemmen fi uh, stati nazzjoni u vera tħaddan id-demokrazija u l-Ungerija vera għandha xorti tajba li um, um, Eh, li kollha inti. U issa qabel kien hemm Moskow, dittatorjat issa Brussel u eh, issa inti u rejt li eh, inti l-arma segreta tal-moviment Euroxettika u s-sitxru tiegħek f'din il-presidenza kienet xi ħaġa storika x'dawn l-aħħar sitt xhur il-poplu tal-Ewropa raw Eh, kemm dan il-proġett kien mhux demokratiku u kemm falla u kien hemm ħafna kwistjonijiet importanti pereżempju l-elezzjoni ġenerali tal-Finlandja u li l-partit True Finns kellu kiseb ħafna suċċess u huma qalu li ma nixtiequx aħna nkomplu nagħmlu bailout ta' dan il-proġett eh, fallut ġifieri l-euro. Imbagħad kien hemm it-tielet eh, kriżi il-Portugal mm, eh, tal-Sur Barroso li kellu bżon bailout. Umbat rġajna tajna bailout l-Greċja, kienem ħafna rewishti fil-Greċja, fit-toro, imma forsi l-iktar moment interessanti meta il-Danizi dawn kisru il ma' Schengen. Iġifiri naħseb li dawn il sidxur kienu ferm interessanti, ħafna affarijiet li sakkow eh, għall demokrazija u l-istat nazzjon forsi iktar minn għad qabel u issat naraw li l-affarijiet qed jinbidlu, qed naraw il-bidu ta' tmim ta' dan il-programm u proġett vera perikollu. Nixtieq ngħid proset l-sur Orban. Grazzi ħafna E, Sur ċanad Segedi minn grupp tal-mux affiljati. Grazzi ħafna tal-li tajtni l-mikrofonu, President Onorevoli, Membri Onorevoli, Prim Ministru. E, li jiena nitkellem dwar żewġ punti u namel analizi tal-sitt xhur tal-Presidenza Ungeriża. Fl-Unjoni Ewropea aħna qed eh, nanalizzaw il-ġrajiet u nixtieq jiena nanalizzhom dawn il-ġrajiet minn perspettiva Ungeriża. Qed naħtu wiċċna ma' żewġ direzzjonijiet qed nitkellmu aħna dwar alleanza ekonomika li taċċetta s-sovranità tal-istati nazzjoni ġifieri dina direzzjoni li nistgħu nieħdu il-ħarsin tas-sovranità. Direzzjoni l-oħra ħares lejn dawn l-istati nazzjoni bħala tip ta' kolonija. Il-presidenza Ungeriża maċċetax li jkun hemm iktar ċentralizzazzjoni li jkun hemm eh, dawn l-istati eh, maqudin tal-Ewropa għalhekk se tkun iktar eh, diffiċli li nerġgħu nirrestawraw il-sovranità għall-Ungeriżi wkoll il-Ungeriżi jivvavutaw fil-passat favur l-Unjoni Ewropea għax huma raw li setaw dawn jenaqdu jiċċaqalqu b'mod liberu ikunu membri ta' komunità unika eja nassumu li l-presidenza Ungeriża presidenza simbolika u li memx ħafna lok għal manuvrar fuq livell nazzjonali. X'nistgħu ngħidu dwar il-liġi Slovakka dwar il-lingwa jew l-autonomija għal reġjuni sejkler, x'nistgħu ngħidu dwar dawn il kustjonijiet dak li aħna rajna li inti Iva, vera ġilit uh, għal uh, liġi tal-istampa żbaljata. Imma nix aħna problema bl-istrateġija Roma, imma għandna problema li maħriċ intibiju strateġija Ungeriża. Issa se nimxu naddu għal kelliema l-oħra fuq il lissa is-kollega Josef Sajer. President, eh, Prim Ministru, Onorevoli, eh, ftit ġranet wara l-tmim tal-presidenza Ungeriża, il-ħsieb huwa li Iva Eh, eh, aħna għamilna wettaqna l-ħidma tagħna fl-Ungerija u aħna gburin u mxejna mal-impenji li ħadna aħna

il-liberta eh, attwali tagħna eh, ħarġet mill-revoluzzjoni tal-1956. Ġifieri eh, il-Kostituzzjoni titkellem dwar l-1956 u l-Kostituzzjoni bbażata fuq dawn. u koll in l-Sur Cohen Bendit u l-idea tiegħu u huwa qal li l parlament Ewropew il-membri parlamentari ħadmu b'mod tajjeb iva għanna eh, membru eh, smiħ eh, u eh, membru mir Roma u Eja naraw minnet immexxi il-pajis eh, b'saħħtu. Iva, forsi hemm xi kontradizzjoni hawnhekk. Aħna l-Ungeriżi aħna namlu dak li najdu u vera u rejna dan il-fatt, ġifieri eh, l-azzjonijiet tagħna u row li dan huwa minnu. Hawnhekk qed se naraw x'se jagħmel il-Parlament Ewropew eh, fi ftit sigħat oħra mozzjonijiet tar reżoluzzjoni u mbagħad hemm il-kwistjoni tal-kundizzjonijiet ibsin li ġew adottati fil-Kostituzzjoni Ungeriża ħalli ma jkunx hemm dejn u hemm talbiet li dawn il-kritarji ma nix nagħmluhom daqshekk stretti u mbagħad inti tkellimt dwar affarijiet li mhux se nkunu nistgħu nikkonformaw magħhom u mbagħad nixtieq niġbed l-attenzjoni tagħkom għal fatt mm, li uh, Sur Orban irringrazzja lil kulħadd u kulħadd uh, esprima l-gratitudni tiegħu għax-xogħol li aħna għamilna kellim li miss il-kollega Sandor Ksaba ta' Bajdi. Grazzi ħafna, Prim Ministru Sur Barroso. L-istqarrija li nja għamilt fil-bidu tal-presidenza tibqa valida illum u kol u sallum jenet li kull um, patriot Ungeriż għandu interess fis suċċess tal-presidenza ma, ma kienx um, um, l-tortana li kienem uh, karta tal-bilanċ ambigwu u Iva nafu ma li kienem ħafna suċċessi per eżempju negozjati tal-adozzjoni mal-Kroazja u rajna u koll eh, l-adozzjoni tal strateġiji tal-Danubju, tal-Roma, il-semestru Ewropew u koll nidi, imma rajna suċċess parzjali dwar il-progress fuq il-pakket tal-governanza ekonomika un um rajna li waqt il-presidenza l-kapiet tal-gvern Malta għawxer fi l-Ungerija u s-summit tal-isħubija tal-Vant ma sarx fl-Ungerija. Il-politika domestika tal-Ungerija dan tefaqdel fuq il-kizbit fil-politika, il-politika u il-kizbit soċjali għalek ma tanxem inataw ħafna importanza. Il-Kostituzzjoni, per eżempju, għadattota minn partit uniku l-istqarrijiet oroxettiċi dawn um, waslu għal kundanni internazzjonali. Il-Gvern Ungaris waqt il-Presidenza Ungariza eh, din il-presidenza saret izolata nistgħu ngħidu u vera sfortunatament iva l-affarijiet marru daqsxejn lura fil-pajjiż. U l-ewwel persuni li kondannaw il-liġi tal- Medja kienu il-gvernijiet tal-Ġermanja, tal-Lussemburgu u dawn għandhom il-gvern tal- tal-lemmin u l-Ġermanja wkoll esprimit eh, il riservi li għandha fuq il-Kostituzzjoni, ġifiri m'hemm l-ebda bażi għal din il-kritika hawnhekk f'din l-awla ħadd ma jixtieq eh, jipprova jellem lezzjonijiet aħna mhux qed nitkellmu dwar li eh, aħna noqogħdu nsawtu in-nies imma hawnhekk għanna bżon nħarsu nistudjaw il-kritika tal-Kostituzzjoni għax irridu narawhom ukoll dawn fi sfond tal-valuri tal-Ewropa. Dawn l-aħħar sitt xhur il-Presidenza iva semet ħafna kritika u sfortunatament aħna ma nistgħux pala Ungeriżi eh, nkunu u nibqgħu gburin pala Ungeriżi. Grazzi ħafna. Lena Ek li kollok il-presidenza ma tfissix biss it-teħid ta' deċiżjonijiet xi ħaġa simbolika importanti li inti tirrappreżenti tu promovi l-valuri komuni tagħna ta' drittijiet tal-bniedem u l-libertà ta' taħdita il Prim Ministru Orban jiena vera nilqalfat kif inti poġġejt il-kwistjonijiet tar Roma fuq l-aġenda imma vera jiddispjaċini li fuq livell intern l-Ungerija fallit milli turi l-istess impenn għal dawn il-valuri. Vera ħaġa ironika li l-Presidenza Ungeriża għamlet daqshekk ħidma tajba sabiex twessa l-familja tal-Unjoni Ewropea għalli bek tinkludi l-Kroazja. Jiena vera kuntenta pala parti mid delegazzjoni li n-negozjati tal azzazzjoni ġew konklużi waqt il-Presidenza. Grazie għall-Ungerija il-proċess ta' tkabbir dan baqa dan u ftejim storiku. Eh, Jena ferm kuntenta li l-Ungerija mill-kejja ċirkustanzi diffiġi li irnexxila wkoll tagħmel ħafna progress fuq id-dossiers eh, tal-enerġija, pereżempju l-istress stress wara eh, fuq Fukushima trasparenza permezz ta' rimet il-konklużjonijiet tal-Kunsill fuq l-effiċjenza tal-enerġija kif ukoll ir-roadmap tal-enerġija l-aħħar kumment tiegħi soċer dwar il-presidenza li jmiss il-Polonja wara l-imġiba li rajna fil-Kunsill tal-Ambjentali vera tninkwita li huma mhux qed jieħdu il-kwistjonijiet tal-klima sekk serjetà li vera u Grazzi ħafna. Għalhekk nixtieq nitlobkom kollegi ehm, Eh, sabiex titkellmu iktar bil-mod għax l-interpreti tagħna tiltaqgħu ma' ħafna problemi ta' interpretazzjoni minħabba l-veloċità. Il-kollega Dirk Jan Epping, grazzi ħafna President, kull darba li l-Unjoni tiltaqa' mal-problemi il-mexxejja jibdew jagħtu tort lill populisti Sur Barroso jagħmel dan ta' spiss u nistama' li qed jismani Iva dan huwa sinjal li dawn qed jitbedu mir-realtà. N-nies ordinarji normali qed jinkwetaw eh, eh, semaw li l-euro se twasal għal konverġenza ekonomika imma l-kontra tisseħ mela se jġib bil-flus li faddalt il-pensjoni x'inhu l-futur ta' tfal tiegħi. Dawn huma populisti sur Barroso dawk li qed jakkużaw l-oħrajn ta' popoli li huma populisti m'għandhomx ħarsu fil-mera sur eh, Barroso dawn wedu ħafna imma ma tawx kienu dawk li wedu u il-taqaw ma' ħafna problemi imma għataw tort l-oħrajn surba kif inti stess għamil sur borroz. Wasal iż-żmien li aħna nibdew nikkonsuldaw il-kisbiet tal-konsultazzjoni Ewropea ma nix aħna nibnew eh, torri ta' Babel sur Barroso. Imma il-pop biex ħagġa populist li ngħidu li l-Eurobonds il soluzzjoni maġika ta' dejn tagħna ma nistaw aħna neħu dejn billi noħal u iktar dejn. Maġġoranza iva barra minn dan l-emiċiklu li jeti saqsu mistoqsijiet fundamentali u l-Europa mandiċ t-weġibiet. Għalek sur Barroza jiena spiegajt il-frustrazzjoni tijak. Grazie ħafna il sur Paxka mux hawnhekk mana għalek nixtieq nitlob lill-kollega Werner Langen sabiex jintervjeni. Grazie ħafna. Grazzi ħafna Presidenti. Iva jiena naħseb li il-Presidenza kellha ħafna suċċess jekk intkom tħarsu lejn l-sfidi u nuqqas ta' rida minn xi stati membri sabiex soluzzjoni Ewropeja, soluzzjoni komuni sinstab għalhekk dwar il-kisbiet ta' din il-Presidenza naħseb ikolna aħna nifirħu nixtieq nirringrazzja wkoll is-Sinjura Guri, il-Ministru li kienet hawnhekk magħna li kienu kollu għalhekk kienet ta' eżempju, jiena nixtieq ngħid Surman Ransdorf, m'għandekx raġun, Presidenza kif tista' tagħmel proposti meta l-istati membri l-kbar il-ħin kollu qed eh, ixeklu l-affarijiet u hemm ħafna eżempju minħabba l sfidi eh, l-Presidenza kellha skisbet is-suċċess u s-sur Faraġ u l komite u sur eh, sobbada u eh, sur kombendit dawn kolla issa ebu eh, għamlu diskors saħħom u laqas stennaw it-tweġiba tijak ma nasibx li dan huwa mod deċenti kif intkom tistow um, titkritikaw il-presidenza Ungeriża iva kien hemm kwistjonijiet domestiċi u kien hemm dibattiti eh, nazzjonali imma jekk intkom ehm, smajtu il-kontribuzzjoni ta' Sur Sobada dan laqas tkellem dwar l-aġenda tal-presidenza eh, ungeriza u l-kisbiet eh, għalhekk din kienet tattika ta' ingan u Sur Oban bla biltajiet tiegħu u l-ħiliet kollha ma jistax isolvi l-problemi kollha tad-dinja inkluż ta' ta' ċina tal-Afrika ta' fuq iva inti għamilt l-almu tiegħek bħala eh, president eh, eh, tal-Kunsill u għalek Inti tkellimt eh, dwar il-Brussell u demokrazija, jiena ma nistax naqbel mal-kritika xi fi Brussell eh, fil-Kummissjoni ta' spiss eh, dawn jisomet qed jgħidu li m'hemmx sfidi ġoddaw, l-affarijiet ikomplu għaddejjin pal normal u hemm leġislazzjoni ġdida li toħroġ imma Jekk intkom qed tarraw li aħna tintaflu n-nazzjonaliżmu eh, ta' xi stati membri u nistgħu waqfu xi eh, popolazzjonijiet eh, li jiġu ngannati naħseb li din il preżenzjoni il-presidenza tajba intkom tlabtu blue card. Is-Sur Bostonaro minn mela, hekk jogħġbok. Grazzi President. Sur Langen, kuntent li nista' nisfidak. Jiena nixtieq nistaqsik jekk rajtx l-opinjoni tal-Kummissjoni ta' Venezia fir rigward il-Kostituzzjoni l-ġdida tal-Ungerija u jekk inti rajta tassow x'taħseb dwar din l-opinjoni dwar dan ir-rapport li tfassal li huwa l-iktar dokument kritiku li rajt dawn l-aħħar 20 sena fl-Ewropa. Grazzi. Ich habe äh, die Stellungnahme der Jiena ma rajt u laqas rajt din l-opinjoni tal-Kummissjoni ta' Venezia ma nitkellimx bl ungerija samet ħafna evalwazzjonijiet li l-Kostituzzjoni tal-Ungerija waħda minn iktar kostituzzjonijiet moderni fl-Ewropa u dan għandna narfu hawnhekk. Dan il-Parlament huwa importanti u jħossu importanti u ħafna drabi noqogħdu nitkellmu ta' xejn. Grazzi kollegi, issa l-Onorevoli Fajon. Grazzi, President. L-Ungarija temmiet din il-presidenza b'suċċess kbir għal qed l-negozjati ta' adeżjoni tal-Kroazja mal-Unjoni Ewropea u rrit li l-proġett ta' tkabbir għadu ħaj u hija importanti ħafna. Slovenija hija grata għal dan u aħna nifirħu lilkom għal dan palma intom fraħtu lil Kroazja. Intom ħlaqtu bażi tajba l-ġejjin Ewropew tar-Roma u barra minn hekk temmejtu kol strateġija tajba ħafna. Iżda li naħlu ħafna ħin fuq il-tilwimiet domestiċi flok namlu problemi, nħarsu lejn problemi Ewropejja xi ħaġa ħażina. Rajna iċkil u l-kwistjoni tal-libertà tal-espressjoni u inti fassalt l-liġi kif xtaqtint. Il-koll nishtiqu l-Europa tkun b'saħħita, iżda ma nistawx nħallu ċittadini jkunu aktar fqar u fqar. Hemm ir-regoli ta' Schengen u inti simbolo tal-Ewropa, Sur Urban. Aħna ma rridux li nagħmlu passi bħal granċ lura fil-iżvilupp ta' demokrazija, anki l-Presidenza Ungeriża ntemmet ħarsu lejk l-passi li se tagħmel fil-ġejjin u nittamaw li l-Presidenza Pollakka tibdel id-direzzjoni tal-Unjoni Ewropea f'direzzjoni opposta. Grazzi l-Onorevoli Gorens. Grazzi ħafna, President. L-Europa hija aktar b'saħħitha llum meta mqabbel ma' siċċu rilu. Mhix qed ngħid li qed nikkritika l-pożizzjoni li qed tinna fil-bidu iżda mhux ser naqbel ma l-evalwazzjoni tiegħek. Kenna ħafna kummenti negattivi dwar l-ekonomija tal-Greċja u hemm aktar spekulazzjoni ħażina meta kien hemm meta mqabel ma' xhur ilu. Anki il-Trufins, il-partit tal-Finlandja tal-estremisti u aktar b'saħħtu meta mqabel ma' sitt xhur ilu. U għalhekk jiena qatt attent u nishtiq najt li rridu nsaħħu l-Ewropa, iżda possibbli li nagħmlu dan jekk ikonna regoli interni li jgarantixxu rispett tal-prinċipji u l-kriterji għal kull stat membru tal-Unjoni Ewropea u ma nistawx ikonna għażla kif ġiġi ta' regoli li nkunu konformi magħhom u naħseb li fid-dawl ta' Schengen dak li rajna huwa li hemm uħut li huma xettiċi dwar l-essenza stess ta' dan il-ftehim. Sfortunatament Schengen mhux b'saħħtu bħalma kien sitt xhur ilu. Il-kollega Paxka jgħat f'postu issa allura nadilu l-kelma. Grazie ħafna. President. Prim-Ministru Viktor Orban huwa bla dubju li l-amministrazzjoni Ungariża ħadmet biħġara biex iżomm mal-impenji tagħha mad-mirijiet tagħha fil-kuntest tal-presidenza tal-Kunsill, għalhekk nixtieq nirringrazzjawk u nirringrazzjaw l-uffiċjali ċivili tagħkom. Fil-xogħol ta' kuljum tal-amministrazzjoni tagħkom madanakollu kollu kien hemm xkiel minn dawk l-affarijiet li kienu tiseħħu fl-Ungerija. Sfortunatament kien hemm ċertu ċaqliq fuq is-suq tal-Ungerija u għalhekk fi Brussell ħafna drabi naraw in-natura simbolika ta' dak li kienet iseħħ fl-Ungerija li ma kienx mifhum tajjeb, mbagħad smajna dwar il-Kostituzzjoni, riviżjoni tagħha u l-Segretarju Ġenerali tal-Ġnus Maquda Ban Ki-moon u kol semma dan il-punt u l-Kummissjoni ta' Venezia ħadet opinjoni adottat opinjoni fuq din il-Kostituzzjoni reveduta u ovvjament ma kien xejn faċli li tkunu ġusti ma' kulħadd. Iżda dak li wani hawnhekk fil-Kostituzzjoni skonti huwa li hemm ċertu drittijiet li mhux qegħdin hemm u għalhekk mhix kostituzzjoni kompleta biex ngħidu hekk L-Onorevoli Kazini, nishtiq nibda bil-ringrazzja l-Presidenza. Jiena President tal-Komitat ta' Affarijiet Kostituzzjonali stajna niltaqgħu miegħek f'pajjiżek l-ewwel delegazzjoni u mbagħad fiħdan il-Kowzak u rajn stajna naraw l-impen kostanti ċar Ewropew favur l-Ewropa tal-Presidenza Ungheriża. Il-Kumitat tiegħi afko jirringrazzja li lek għal konklużjoni tar rapport fuq l-inizjattiva ta' ċittadini li seħħet f'dan is-semestru u għall istqarrijiet li dan l-aħħar il-Ministru Jori għamlet hawnhekk fisem il-Kunsil li ħadlet ħadżom l-impenn ta' trasparenza mal-er kemm jista' jkunu l-Presidenza Pollak għalhekk nittamaw li tkompli fuq dan. Inti bħala Ungarija għat li l-slogan tijak huwa Ewropa aktar b'saħħitha u naħseb li dan kien simbolu, element b'saħħtu u fuqtu. Inti għaddejt minn burraxka kbira u kien hemm ħafna kritika mill-Parlament Ewropew u nixtieq ngħid li mill-esperjenza ta' studjus tal-kostituzzjonijiet jiena ktibt il-ktib propi fuq kostituzzjonijiet kollha Ewropej nixtieq ngħid li ma nistgħux għal raġunijiet politiċi interni nikkritikaw kostituzzjoni ta' stat membru u mhux xiera li ngħidu li l-kostituzzjonija kontra il-prinċipju Ewropew għaliex forsi għandha spunti fuq il-valuri tal-familja li huma essisin tal-Unjoni Ewropea u għal-materjal kostruttiv tal-Ewropa. U għalhekk nirringrazzjak għax-xogħol li għamilt korraċ u b'saħħa fil-presidenza iżda anke tal-Kostituzzjoni li l-Ungerija għamlet. Il-President jinterrompi, nirringrazzjak issa l-Onorevoli Herzog. Kollegi, membri onorevoli, membri eh, tal-Parlament Ewropew, presidenti, ma nafx il-Prim Ministru Ungaris jekk qed jitkellem fil-kapaċità tiegħu bħala President tal-Kunsill nkella inkella bħala Prim Ministru jekk qed jilbes eh, jekk hux qed jagħmel titkellem bħala meċċej tal-Ewropa jew le, nafu li kien hemm ħafna xogħol siwi mill-Presidenza Ungeriża iżda Brussell mhux Mosca u fil-fatt rridu nkomplu nirrispettaw l-uffiċjali ċivili li għamlu xogħolhom u mhux jerġa' ikonna distak politiku ħażin għal darboħra u għalhekk naħseb li l-kollegi għamlu punt ċara hawnhekk. M'hemm xejn li ħajwaqqafna lix għada pitada dak li ħanitkellmu u niddeċidu dwaru ser isir standard normali għal l-imġiba tagħna. Għalhekk ma nistgħux nibqa' moderati hawnhekk. Ma naħsibx li l-moderazzjoni kienet parti mill-politika tagħkom, speċjalment fir-rigward il-servizz ċivili. Jekk netu ħarsa lejn l-Ungerija naraw l-libertà tal-espressjoni kif qed tiġi mxekla, forsi nkunu qegħdin eh, naħarbu me realtà u l-kellim jiġi mdarrat. Il-kellim li miss, Sur Gular. Lodwa tajba, Prim-Ministru, l-ewwel net nixtieq nirringrazzja il tim Ungaris kollu ħdimna ħafna fuq il-gvernanza ekonomika, iżda jek permetti li President jimma nixtieq nitkellem dwar dan, laqas fuq hekk nixtieq nitkellem sur Prim Ministru. Iżda l-Presidenza Ungariża naħseb li ġala darba tgħaddi naħseb li jkun hemm ħafna xogħol li għadda wkoll u jidher li jekk toħarsa lejn dak li ġara fis-seklu 20 fl-Awstrija nistgħu naraw li huwa punta twissija. nista' istati tagħna huma fraġli u kwalinkwa ħaġa li tinċita il-nazzjonaliżmu twassal biex iċ-ċittadini jgħidu li din hija soluzzjoni tal ġejjini E naħsbu dwar l-imperi, anke dawk li iktar b'saħħithom, l-imperu Roman pereżempju, sfaxxaw fi xejn fl-aħħar mill-aħħar u għalhekk ejja naħdmu flimkien biex nħarsu lejn ġejjin flimkien. Naħseb li dan huwa aktar importanti milli noqogħdu naraw samniħirna u noqogħdu nitkellmu dwar in-nazzjonaliżmu. Is-Sur Prodi dejjem qal li dawk li qablu d-dittatura ta' Brussell mal-Moska, mad-dittatura ta' Moska dejjem qal dan il-kliem. Ejja nasbu dwar il-pajis tiegħek meta tkellem u daħal fit kuntat mal-Imperu Sovjetiku. L-Onorevoli Vartman Kohl. Grazie ħafna, President. Nishtiq nirringrazzja il-Presidenza Ungeriża l impen l'Ewrow. wrow għamlu xogħol eċċellenti sabiex waslu il-pakket ta' governanza ekonomika li diġà hija 98% minna fis-seħħ l-lan ta'kom kien li s-saxħu l-Europa, Europa ktar b-saxħita, iżda dan stajtu tamlu b'tim saxħtu U għalek nishtiq nirringrazzja Sur Korman, segretarju tal-Istat, inti ambasċatur, kont Ministru tal-Finanzi u anke nixtieq nirringrazzja lill-Ministru Guri. Fil-bidu tal-Presidenza għat li dan il-Parlament ħad bis-serjetà u rejt li dan ma kienx klim firaħ biss għaliex ix-xewqat tagħkom u xoqqat xewqat tagħna sa parti kbira tagħhom intlaħqu u għalhekk nixtieq ngħid li l-Parlament Ewropew jixtieq li l-Kunsill jieħu deċiżjonijiet fejn huwa meħtieġ u għalhekk dawn l-aħħar 2% tal-dan l-ostaklu li għatfadlina nelbu ma importanti għaliex essenzjali li jkollna taħita deċiżjonijiet effettiv u nkunu nistgħu nilħqu mal-għanijiet tagħna l-sforzi konġunti tagħna, l-impenn konġunt tagħna jrid ikun dirett li nkomplu nibnu fuq dak 98% li għanna fadlenna l-axħar żewġ li f'din it-tellieqa tantu tant twila. Naf li huwa importanti ħafna u naf li dawn l-axħar passi rridu neħduhom bis-serjetà, iżda nixtieq nirringrazzjak diġà għal dak li għamilt. Inti għamilt passi importanti l-qoddim, għamilt xogħol ta' tħejja tajba ħafna u nittamaw issa nistgħu intemmu dan il-xogħol settembru. L-Onorevoli Frederik Darden. Grazzi, President, Prim Ministru. Jina tindirizzak indirizzak mod partikolari għaliex jina membru tal-Kumitat tal-Affarijiet Soċjali għamiltu progress ħafna oqsma fir rigward ir-Roma speċjalment, iżda meta mqabbel mal-presidenza ta' qabel li kienet għamlet progress foqsma soċjali għal dawk li bluma bladar li għandhom paga minima, il-ġlida tal-faqar, il-faqar fost it-tfal, il-presidenza tiegħek ma tantx kisbet f'dan il-qasam soċjali. Iżdin titkellim dwar il-priorità ta' tkabbir, l-impjiegi, l-ħarsin tal-mudell soċjali Ewropew, iżda sfortunatament ma ħarġ dan il-modell fin-negozjati tiegħek fil-governanza ekonomika jew fid-debattitu tal-budget jew anke fil-kuntest tal-budget u rakkomandazzjonijiet li għamilt. Kenna din xorta ta' idea li konna irkupru tal-ekonomija permezz ta' tnaqqis tal-budget u tnaqqis tal-spejje soċjali u għalhekk wassal tal-ħafna tnaqqis ta' metodoloġija ta' pedagogija fl-Ungerija biex tkun tista' tiġġieled kontra l-faqar fost it-tfal. Anke fuq il-livell soċjali, il-pożizzjonijiet tagħkom marru kontra l-impenni tagħkom li ħadtu fil-bidu tal-Presidenza. L-Onorevoli Marietta Ġonakow. Ikjożbuħ. Grazzi ħafna, President, nixtieq nifraħ lill-Presidenza Ungeriża għaliex kisbet ħafna passi l-qoddim, ħafna kisbiet, minkejja li għatem ħafna xogħol li jrid isir u jeħtieġ li jsir. Importanti li jkollna stabilta finanzjarja u dan kisibnieh u għalhekk l-anijiet makroekonomiċi huma dawk li għet nistennew l-inħarsu. Issa, fir rigward ir-Roma, Fir-rigward l-qasam tas sigurtà ta' Schengen ħadna deċiżjoni għaqlija, iżda dak li huwa importanti biex nimxu l-qoddim issa huwa li nagħtu importanza lid dimensjoni komunitarja biex inkunu nistgħu nilħqu l għanijiet tal-2020, tal-istrateġija tal-2020. Jina pajizu għal Greċja u għalhekk nixtieq nirringrazzja l-Presidenza Ungeriża għall isforzi li għamlet sabiex tagħti għajnuna għal pajjiżi fir rigward il- punt di vista finanzjarju. Jien nixtieq nisħaq li mhux importanti li nqogħdu nitkellmu dwar differenzi speċifiċi li jeżistu dan huma parti mill-qafas tal-relazzjoni demokratika anke fiħdan il-pajjiż tiegħi. Aħna bħala Gregi nixtiequ ngħidu li anke mingħajr l-għajnuna tagħkom kien ikollna problemi aktar gravi, għalhekk nifmu l-impenn li neħtieġu ikonna fil-qasam tal-kooperazzjoni fir-rigward il-Presidenza anke fir-rigward il-Kummissjoni. L-iktar ħaġa importanti, President, iżda hija li rridu naraw kif ħanilħu l-anijiet għall-2020. U rridu niftakru wkoll li l-linja gwida ta' Lisbona ma laħqux ma l-anijiet li kellna prestabiliti minn qabel. Grazzi, President. L-Onorevoli Roberta Angelilli. Grazzi ħafna, President, Prim Ministru. Kien hemm dibattitu kbir fuq il-Kostituzzjoni ġdida tal-Ungarija iżda li lin mill-polemiki jien nixtieq nesprimi l-apprezzament personali tiegħi għal dak li għandu x'jaqsam mal-referenza espliċita fiħdan din il-Kostituzzjoni għal ġejjieni tal-ġenerazzjonijiet il-ġodda. Il-prova ta' din is-sensibilità fil-konfront ta' żgħażagħ u tfal tfeġġet ukoll minħabba l-fatt li l-Presidenza Ungeriża qiset bħala priorità direttiva marbuta ma' ġlida kontra l-abbuż u l-isfruttament sesswali tal-minorenni u anki il-pedopornografija li jina kontraporter dwar dan. Il-ftejim ħa jkun fil-kumetat fil-ġimad diħla huwa strument importanti, effikaċi u validu u huwa pionier f'dan il-qasam ħajkun hemm sanzjonijiet aktar aktar ħoroġ, ħajkun hemm aktar kumpensa l vitmi ħajkun hemm ukoll il-projbizzjoni ta' turizmu sesswali, anki ir-reat grooming eh, online u offline u anki s-sekwestru u l-konfiska tal-lassi li jkunu waslu minn reati bħal dawn l-eluq totali tal- kontenuti pedopornografiċi online. Dawn huma uħut mill-punti li stajt nisħaq dwarhom. Iżda jiena nixtieq nisħaq dwar dan kollu għaliex kien possibbli grazzi wkoll għad disponibilità kbira li urejtu u għas sensibilità kbira li urejtu bħala Presidenza Ungeriża fuq dawn is-suġġetti. Grazzi. Il-diko l-onorevoli Idilko Golpelċ. Grazie President. Meta nagħtu ħarsa lejn il-bidu net u l-prestazzjoni tal-MEPs tiegħi nistgħu nkomplu ma dak li smajna. Nistgħu ngħidu li eh, tlifna 100 metru minn telli qasira, dan huwa nuqqas kbir. U ma nafx jekk temminx li zammejna mal-lanijiet tagħna bis-serjetà, xtaqna niksbuhom, kellna ħafna ostakli li ridna nelbu, U fil-fatt kena skeda stretta ħafna u xejna nimxu il-qoddim. Anke meta konna wasanna fit-tmiem tal-lieqa komplejna nipperseveraw u nimxu l-qoddim issa rridu naraw li nbidlu s-setup istituzzjonali u rajna l-proċedura ta' kodeċiżjoni li twettqet b'tali mod li l-presidenza seta tkun ta' suċċess sal-aħħar net tal-presidenza u rajna l-semestru Ewropew li tnieda rajna s-six-pack tal-miżuri leġislattivi fuq il-gvernanza ekonomika li twet u koll. Jiena naħseb li jekk qed nitkellmu dwar is-suċċess għal kooperazzjoni politiko ekonomika aħna ħloqna alleanza ġdida fost il-pajjiżi fil-kosti u l-baċiri tal-Danubju. U nixtieq ngħid għalhekk li l-Presidenza Ungariża ħadmet beħġara biex tikseb dan is-suċċessi u kuntent li qed nisma' li hemm oħrajn li huma kuntenti bix-xogħol li għamilna. Jiena ħdimt fil-servizz tal-Ewropa iżda ħdimna wkoll għas-servizz tal-Ungarija wkoll. Grazzi ħafna jgħid il-President issa ngħaddu l-proċedura KGDI. Iżda nixtieq nisħaq għal darba oħra li kellna kooperazzjoni tajba ħafna kemm mal-Ministru tal-Affarijiet Barranin Janox Matoni u anki il-Sinjura Ministru Enrico Guri. Grazzi ħafna darbohra għal involviment ta'kom. Issa nadu l-procedura KSDI u l-ewwel kellim se jkun Anġek Ġib għal minuta. Jek josbuħ. Grazzi, Sir President. Jena nishtiq Min qalbi nirringrazzja l-Presidenza Ungeriża u l-Prim Ministru personalment għal presidenza li aħna nħossu li kienet waħda tajba. Dan seħ meta kien hemm ħafna ostakli, ħafna kriżijiet li ridna nelbu li ġew elenkati hawnhekk pereżempju l-kriżi tal-euro, l-kriżi fost l-Afrika ta' fuq minħabba r-rebbija ta' rivoluzzjoni arbija u rajna wkoll diżastru nukleari li seħ fil-Ġappun. Il-Presidenza introduġiet is-semestru Ewropew u daħlet biex taħdem f'dak kollu li għandu x'jaqsam ma' tisħiħ tal-istandard ta' sigurtà fl-impjanti nukleari. Ħadda deċiżjonijiet ukoll f'kwistjonijiet diffiċli wkoll li kienet wassal għal stabilizzazzjoni tal-kriżi li kienet importanti għal kull stat membru tal-Unjoni Ewropea. Ma nistax naqbel ma' sur Cohn-Bendit jew sur Farage li qalu li l-presidenza waslet għal soluzzjonijiet ta' kriżi tal-Unjoni Ewropea u lek nixtieq nirringrazzja l-Presidenza Ungariża għal kompetenza li uro. L-Onorevoli Neveda Lova. Um, Sur Orban tagħna d diskors tiegħu u aħna smajna li japprezza il-kooperazzjoni politika mal-gruppi politiċi. Ħafna qalu li japprezzaw biss il-kooperazzjoni mal-PPE, iżda fl-opinjoni tiegħi hemm partiti oħrajn fil-Parlament Ewropew għajr mill-PPE biss u għalek para karatteristiċi tal-Presidenza Ungheriża naħseb li għamiltu skizbit importanti iżda hemm xi kollegi li qalu li laqas jafu x'inhija l-Kummissjoni ta' Venezia, u din hija ignoranza li rajna li l-Kostituzzjoni ġiet adottata, rajna nazzjonaliżmu, rajna li l-istqarrijiet tal-Ewropa mhux importanti u dak li jiġri f'pajjiż ta' Ewropa u mhux se jiġri f'pajjiżi oħrajn. Din mhix eżempju tajjeb u għalhekk nixtieq inkun naf x'kisbit għandkom f'dan il-qasam. Jiena naħseb li ma miltu assolutament xejn. Signor Piotrowski. Grazie, Sir Piotrowski Kerġbok. Grazie ħafna sir President, il-Presidenza Ungheriza, ġrat fi żmien meta konna nifaċċaw numru ta' sfidi u kriżijiet f'Ewropa u anki barra mill-Ewropa. Issa l-President sar nexxila tikseb l-għaniet kollha tagħha iżda fil-kuntest tal-Presidenzi ta' qabel. Il-Presidenza Ungheriża sejra tajjeb ħafna kisbet il-negozjati mal-Kroazja u anki l-miżuri tas six pack il-Presidenza rnexxila tifoka l-attenzjoni tal-Ewropa wkoll fuq ir-reġuni u anki tibda taħdem fuq l-istrateġija Roma. Hija importanti li nħarsu lejn l-istrateġija tal-Gvern Ungariż. Di qed turi il-mod kif nistgħu nużaw il-risorsi tal-Unjoni Ewropea biex intejbu l u kellna l-dikjarazzjoni tas Signora Redding biex eh, nipproteġu il- il-ħajja tal-persuni li għadha ma twildux ehm, m'għandix raġun fiha. Is-Sir Maja. Sir President, il-Presidenza Sangari bdiet b'ħafna tħassib domestiċi li waslu għal ħafna tħassib. Kenna disastri u koll il-kriżijiet ta' debitu il-rebija arbija, il-Presidenza kienet karakterizzata minn numru ta' ħafna eventi ehm, serji. Iżda, il-negozjati bdew mal-Islanda, intemu mal-Kroazja u anki ħadna passi fil-gwar tal-reġjun tad-Danubu. U bekk għanna nħarsu li affarijiet fil-kontest, xira u narawhom fil-perspettiva. il tajba ma il-problemi fil-rigward ta' jekk u iż-żona ta' Schengen se jwasal għal ħafna sigurta għal eh, poplu tagħna iżda nishtiq nir nirringrazzja l ungarizi Grazzi Sur Milan Zvejk, Joġbok. Sur President. Sur Prim Ministru, Sur Orban. Permetti li ngħidilek najdlek prosit fissem il-delegazzjoni sloveni fil-PPE nixtieq ngħidlek prosit għax-xogħol eċċellenti tiegħek. Ix-xogħol tiegħek kien diffiċli hawnhekk ħattu l-Presidenza fi ċirkostanzi illi kellhom fej kellek kriżi kbira l-Fukushima u l-kriżi fil-gwad tal-xelluk politiku tal-Parlament Ewropew dawna kienu għet jipolitizzaw il-xol tijak u eh, ħaltu l-affarijiet interni ta'kom ma l-affarijiet Ewropej. Minkejja da kollu ksibt riżultati. Jiena nixtieq nirrispondi kull min jgħid li inti m'intix Ewropej naħseb li l-mekanizmi adottati minnkom huma l-iżjed Ewropej li kellna wara t-trattat. Issa l-axħar kellem fil-sessjoni ta' kax tiegħi Signora Monika Flasikova Benovaj, kħaxbok. Grazie ħafna, Sir President. Nisht nilqa delegazzjoni Ungariża u l-Prim Ministru. Nasab li l-Presidenza kella program ambizjuż ħafna Nasab li għanna nir-ingrazzjawkom għal dan il-programm u nasab li l-plenarja u l-parlament mandomx jintużaw biss biex nesprimu l-kritika. Il-pajis li għandu l-presidenza mandu xabbuza din pozizjoni iżda. Nasab li kienem preċedent li ġimaħlu li għatmarajni qabel inti bħala Prim Ministru Sir Orban li kellu fideħ l-prezidenza tal-Konsil ġilli użajt ħażin il-pożizzjoni tiegħek. Imma l-istess għanna nirringrazzjaw għal prezidenza ta'kom iżda fil-bidu il-prezidenza tijak fil-bidu tagħha ma tantx kienet waħda fortunata. Grazzi ħafna jgħet il-President, għadna kien l laħħar kellim waqt din is-sessjoni jiddispjaċini għal dawk kollha li xtaq jitkellmu iżda eh, m'għandniex ħin. U bekk wasanat tmiem tal-diskussjoni taħt dan eh, il-qasam sa' Sefaġviċ il-Viċi President tal-Kommissjoni li se jkonkludi fisem eh, il-Kommissjoni l-ewwel grazzi ħafna, grazzi ħafna sur President, Prim Ministru, membri onorevoli id-dibattitu wera bitċar kemm hu importanti li jkollna l-integrazzjoni Ewropea llum stess u r-rwol tal-rotazzjoni tal-Presidenza. L-islogan jew il-motto tal-Presidenza Ungariża kienet um, Ewropa saħita U għandna bżonn Ewropa saħita. naħseb li ħafna mill-kisbiet illi illi um, semmejni hawnhekk fil-fatt qed l-Unjoni tagħna l-Gvernanza Ekonomika l-ewwel semestru Ewropea il-servizzi il protezzjoni tal-konsumaturi Roma u l-konklużjonijiet tal għatmim tal-negozjati ta' sħubija tal-Kroazja huma ftit fil-fatt. Ehm, għanna nżommu Eh, f'moħna l-għan tal-dibattitu politiku u bek sen għal pal-ħafna mill-kommenti mill-membri l-lum fil kwarta tal-Kostituzzjoni Ungeriża u l-pozizjoni tal-Komissjoni dwar din il-kwestjoni din hija kwestjoni serja ħafna għanda bżon ta' analizi birreqqa qabel ma naslu għal konklużjonijiet l-ewwel net għandna ngħidu li l-Kostituzzjoni ġdida se tidħol fis sef l ewwel ta' Jannar l-2012 dana se, se jkollha bżonn l-adozzjoni ta' xi miżuri ta' dotazzjoni l-aċċessjoni bħalissa ma twassalx għal eh, problemi ta', ta kompatibilità mal-liġi tal-Unjoni. Dina se tiġi evalwata bisħieħ meta jkollna il- il-prassi ġudizzjarja amministrattiva um, u oħrajn kollha f'postom ħadna l-miżuri tal- tal-Komissjoni ta' Venezia li tat l-opinjoni komprensiva tagħna wara l-rakkomandazzjoni mill-Konsil tal-Ewropa u aħna qed nanalizzaw dik l-opinjoni l-Komissjoni tieħu dan ix-xogħol bħala bħala il-gwardjan tal-xol tal-Unjoni bħala bis-serjetà ħafna u nista' niżgurak illi aħna se nibqgħu viġilanti fil-gwar tal-Ungerija jew xi pajjiżi oħra u eh, maħniex se noqogħdu lura milli nużaw il-prerogattivi tagħna il għaliex din il tant kienet importanti. Um, kienem passi importanti ħafna fil gwarta ta' tisħiħ tal-gvernanza tal ekonomika u tal-politika ekonomika um, komuni u semestru Ewropej. Dawna kienu um, enfasizzati minn ċerti eh, ma krizi attwali u rrid kif fil ekonomiji kollha tagħna huma marbutin u l-ġejjin tagħna huma marbut, eh, kollha marbutin. L-effetti U x'tip ta' effetti jista' jista' wieħed jista' jħoss jekk pajjiż ieħor għandu xi kriżi. Dana dina kienet il-bażi għaliex wasalna l-istrateġija tal-2020 u dina kienet il-bażi għall-ewwel semestru Ewropej. Għandi nirringrazzja l-Presidenza Ungeriża għall-kisbiet għall-kisba tal-semestru Ewropej, għall-rakkomandazzjonijiet varji li ġew rakkomandati mill ġew li ġew adottati mill-Kunsill Ewropej u għalla ħjar kondizjonijiet eh, maħluqin għat-tranzizjoni għal-tranzizjoni eh, mill-semestru Ewropej għal-semestri nazjonali għax bekk ikonna suċċess biss meta dawna jiġu implementati minnhom. Jekk permettu li għandi kumment biss dwar il-pakett dwar il-gvernanza ekonomika nasab li l-Kunsill u l-Parlament Ewropew għamlu progress enormi Aħna konxi u grazzi għal konklużjoni ta' din dan il-pakket tal-dwar gvernanza u se tkun apprezzata u bżon juża jekk nistaw naħdmu anki iżjed u intemmu negozjati importanti ħafna dwar dan il-pakket um, kemm jista' jkun malajr. Iżda, nixtieq ringrazzja l-Presidenza Ungeriża l-enerġija kollha tagħha, l-isforzi fin-negozjar, biex dan il-pakket wasal kważi kważi għal-atlestija. Il-prezidenza għal-prezidenza Ungheriża priorita kienet li jintemmu il-diskussjoni tal-isħobija ta' Kroatja. Nasab li dina kienet ta' suċċess kbir mhux biss għal Kroatja iżda anki għal popli kollha fil- fil-Balkani tal-Ponent għax bekk konfermejna li tkabbir huwa proċess kredibli miż-żewġ naħat kredibli min-naħa tal-tejja u min-naħa tal-Ewropa li tista' tikkonferma l-impenn tagħha lejn nazzjonijiet oħra. Il-Presidenza Ungerisa kienet strumentali wkoll biex tfassal politika ġdida fil rigward tal-viġinanza eh, biex ikonna l-demokrazija reali Aħna lesti nappoġġaw riformi li konsolidaw dan il-moviment f'dawn ir-reġuni. Se nikkonkludi sur President fuq żewġ strateġiji l-ewwel net strateġija ta' Danubu nemmen illi dana se hawnhekk se jkun l-istess suċċess bħall-istess bħall-istrateġija tal-makroekonomija u nemmen illi għal kooperazzjoni komuni u l-arfin tal-Kummissjoni nistaw naslu għal għal suċċess ekonomiku għal prosperità ġdida ekonomika. U fil-gwart tal-istrateġija Roma nasab li dina kienet um, stabilita sew għax bekk u rejna li din istrateġija kienet waħda Ewropea li kena bżon infittxu soluzzjoni fuq il-livell Ewropew u kienet infeċċa mill-istati membri kollha u bekk kien hemm l-interkonnessjoni Eh, dwar fil-politiki kollha tal-Unjoni Ewropea din ir-rabta hija importanti ħafna u dana jwassal għal riżultati pożittivi għal minoranza tal-Roma. Permetti li ringrazzja l-imsieħba l-partners ma' min ħeddimt eh, kważi kull jum mal-Ministri għal Smartaġi, segretarju illi illi ehm, għatta ħafna żmien fil-parlamentu fil, fil nixtieq ringrazzja għall kooperazzjoni tiegħha. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Grazzi. Mela sen sen temmu dan il sen lessu dan il-punt fuq l-aġenda tagħna bil-dikjarazzjoni mill-Prim Ministru tal-Ungerija Sir Viktor Oben qed titkellem fisem il-Kunsill Sir Oben. President Onorevoli, eh, membri onorevoli, l-ewwel net nixtieq intenni għal darboħra li l-Presidenza Ungarija tixtieq ringrazja l-Parlament Ewropew, il-Parlament kollu u tesprimi wkoll ir-ringrazzjament tagħha lill-President Sur Buzek li appoġġa x-xogħol tagħna Sal-axar net u intenni li nir nirringrazzja specialment l-grupp tal-PPE fil-parlament u il-mexxej tagħha. Għax l-appoġġ politiku eċċellenti tiegħu ma sajniex naħdmu minn minajru. Ma, ma kiku ma kenniex il-suċċess li għana pala prezidenza. L-ewwel net il-xelluk internazzjonali attakkana u Donna seta ipparalizza l-prezidenza u ma konniex niksbu l-lanijiet tagħna u għanna kena niġġieldu dawn l-attakki min-naħa ta' xelluk u kena bżonn l-appoġġ u l-xogħol tal-PPE u jiena ninsab grat l ppe tal-li appoġġawna fix-xogħol tagħna. Membri onorevoli, sinjuri. Sari eh, xi kummenti personali fil-dibattitu jiena naħseb illi fl-interess tal-Ungerija jiena se kolli nwieġeb dwarhom. L-ewwel net se jkolli ntenni xi punti li diġà għamiltom. Naħseb illi hija retorika dajfa jekk titkellem dwar il-ċivili jew il-mexxejja ħżiena li jagħmlu x-xogħol tagħhom tajjeb. Jiena ili naħdem fil-Parlament kont membru tal-Parlament għal diversi żmien u dejjem weġibt dan l-argument. Dan l-argument dejjem jintuża mill-oppożizzjoni fejn għandek gvern illi memx dubju li għamel suċċess u l-oppozizjoni ma tkunx trid taraf il-kizbit tal-mexxejja. Nasab li eh, forsi tista' taħodha bħala xaħda taċċajt, iżda tant smajta dan smajt dan l-argument li ah, xbajt minnu. Fl-Europa għanna gvernijiet illi għamlu kummenti u kritika u l-Kostituzzjoni Ungeriża. Jina minni xed najtek dwar il-Brussel, iżda dwar il-gvernijiet internazjonali. Et najdu illi memx Prim Ministru jew gvern li jista' jgħid l-Ungerija x'tip ta' kostituzzjoni għandha jkollha jew għandha m'għandix ikollha. Il-poplu biss jista' jiddeċiedi dwar il-kostituzzjoni tiegħu. Aħna nemnu fil-dibattitu um, dibattitu um, kalmi u ċari fl-Ewropa. Mela jina għonek nis eh, nwieġeb għal dak li intqal Mr. Convendit u ma għax attent għal dak li jina diġa kontet. Allura se kolli nwieġeb. Naf li u sema bil-reqqa dak il-kollu li jena għed f'Budapest diskorsi li jena għamilt emmek u jena se nerġa najta unek jena il-Brussel muwix Moska nixtieq nagħmilha ċara illi jiena dejjem se niddefendi lill ungerija kontra l-attakki kollha irrispettivament minn fejn jiġu anki jekk jiġu mill brussell Ma tistgħux tajdunna x'nistgħu nagħmlu jew x'ma nistgħux ngħidu nagħmlu. Min tkunx pożizzjoni biex tagħmlu hekk jiena nista' biss inżid l-appoġġ għall-Ewropa f'pajjiżi biss jekk naċċettaw illi ma tistawx tajdunna xanna namlu jew x'ma nistawx namlu f'pajjiżna f'Ungerija. Jidher biċċar li fid-dibattiti politiċi tagħna u fid-diskussjonijiet tagħna hemm min qed jgħid li eh, illi n-nies qed jirrebellu kontra l-gvern tagħna u eh, u skont it-tradizzjoni xellugija fl-Ewropa jgħidu li jekk ma jivvotawx għalihom ma jislux fil-gvern u bekk m'għandniex demokrazija. Iżda, sinjuri, ipolmattu li nirringrazzjaw l-euroxettiċi għal-kummenti li kienu ta' fil-fatt entuni f'xogħli. Għandi najt però li eh, fisem il-gvern Ungeris fismi stess aħna maħniċ euroxettiċi, maħniċ xettiċi Min natura tagħna fil-fatt aħna poplu ottimistiċi u fiduċjużi u nemlu fl-affarijiet u ma nħossux li għandna nużaw il skettiċizmu Aħna nemlu fl-Unjoni Ewropea u fil-Kooperazzjoni Ewropea u jiena niġi mill-ġenerazzjoni fejn il-nannit tagħna qalu li fejn jekk m'hemmx unità u kooperazzjoni fl-Ewropa, żgur li se jkun hemm gwerra fl-Ewropa u aħna nieħdu dan bis-serjetà bħala nazzjoni li illi bata ħafna fil-gwerri dinjin aħna napoġġaw dejjem il-kooperazzjoni u l-unità Ewropea fl-istess waqt nixtieq nagħmilha ċara illi dejjem sibt li xogħol tiegħek huwa ta' valur kbir jiena niġi minn komunità fl-Ungerija u huwa ta' wieħed mill-valuri ewlenin tiegħu li jiġi mill-Knisja Kattolika li dejjem trid tirriforma il-Knisja u inti għamilt xi dikarazzjonijiet eh, provokattivi li huma utli għall-Unjoni Ewropea għax veru dejjem trid tirriforma l-Knisja u bl-istess mod dejjem trid tirriforma l-Unjoni Ewropea għalhekk għandna bżonn il-kritika tagħkom u grazzi tal-appoġġ li tajtunna fix-xogħol tagħna f'dan ir-rigward fir-rigward tal-Kostituzzjoni issa l-ewwel net nixtieq nagħmilha ċara illi l-Unjoni Ewropea tirrispetta l-identitajiet nazzjonali u kostituzzjonali tal-Istati membri dana joħroġ biċ-ċar u tinstab biċ-ċar fit-trattati tal-Unjoni Ewropea fejn ġiet ikkonfermata u aħna ninsistu li l-Ungeriżi um, ifaslu jadottaw il-Kostituzzjoni tagħhom nixtieq nagħmel ċara lil kulħadd li ċirkustanzi fejn nitkellmu dwar il-ħajja, dwar il-familja, dwar in-nazzjon u dwar il-valuri kollha u d-dinjità tal-bnedmin fiċ-ċentru tal-Kostituzzjoni da din hija ħaġa illi se tiġi appoġġata minn miljuni ta' persuni u l persuni ikunu kontenti li dawna jiġu appoġġati. Allura mhumiex biss kritiċi tal-Kostituzzjoni um, Ungeriża iżda hemm min jirrispetta dawn il-valuri u jemnu f'Kostituzzjoni li tenfasizza dawn il-valuri. Fl-Europa għanna miljoni ta' persuni li jaqblu fuq dan il-punt u jasbu li l-Kostituzzjoni Ungeriża hija ksib u sta' suċċess enormi. Pala konklużjoni biex żgur ħadd ma, ma jifimx sew riferenzi għall-opinjoni tal-Komissjoni tal ta' Venezia, jena nishtiq namel eh, kwotazzjoni tal-tlet sentenzi mill-opinjoni l-Ungeriji l-Ungerija adottat eh, kostituzzjoni ġdida li tikkonforma mal-opinjoni ġenerali Ewropea f'dak li huwa aċċettabbli għall kostituzzjoni Il-Kummissjoni ta' Venezja taċċett l-fatt li di toħloq sistema kostituzzjonali li ħadet konsiderazzjoni demokrazija u tirrispetta demokrazija u l-istat ta' dritt u l-kostituzzjonalità. U hawnhekk il-Kostituzzjoni hija konformi tal-linja mal ma' drittijiet fondamentali tal-Unjoni Ewropea u l-metodi tal-Unjoni Ewropea kif jiġu applikati fil-rati. Għalek, il-natura politika tal-Kostituzzjoni Ungeriża hija waħda moderna u demokratika u Ewropea u l-Ungeriżi u l-Parlament Ungariż kif ġi stipulat fil-trattat tal-Unjoni Ewropea se tadotta se tfassal ir-regoli neċessarji. Nixtieq nirringrazzja lil kull min awguranna u nixtieq intenni li kien ta' kien sabiħa li għali kooperate ma'kom f'dawn l-aħħar xhur kien sabiħ illi smajtkom mhux biss tfaħru iżda anki d dibattitu tagħkom naħseb illi b'kollox kontu kontu mill-aħjar maħna u nishti um, najt kem namira um, kullħat għawnek anki dawk miċelluk bekk inħedġiġkom biex tappoġġa il-prezidenza eh, Pollaka kif għamiltu maħna fil-fat. Grazzi. Grazie ħafna, grazie Prim Ministru tal-li prezentajt l-attivitajiet tal-Presidenza u nishtiq nirringrazzjak għal kummenti nishtiq nisaqawnek li mm, kienet Presidenza ta' ħibeberija uh, u il-regoli ta' kondotta bejn il-Parlament u l-Kommissjoni u l-Presidenzi li jmiss ġew adottati taħt il-Presidenza u ġew adottati wkoll l osfa finanzjari għalhekk eh, nittama li l-Presidenzi li jiġu wara se jieħdu l-istess impenn eh, il-Pollak, eh, Danis, Ċipriot u Irlandiż. Nistama li dawn se jimxu fl-istess direzzjoni kif ehm, għamlet l Eh, il-Presidenza ungariza u dawn l-affarijiet huma pożittivi ħafna u nerġa' nirringrazzja ka Ministru nixtieq nirringrazzja l-Viċi President tal-Kummissjoni Sur Shefkovic u nixtieq nirringrazzja l-kollegi kollha tiegħi. Grazzi Vamos a continuar Vamos a continuar nuestro debate. Issa nista' nkomplu aħna bid-dibattitu tagħna. Mela, għalek nistaw nkomplu bid-dibattitu tagħna l-punt li mis fuq l agenda tagħna rapport ieħor importanti, ir-rapport